El Signor Presidente. Il Presidente. Wow. Buenos días. Lo, lo Lodwa taiba. Commissario, onorevoli, kollegi, lodwa taiba, nibdeu is-seduta. L-ewwel punt tal-aġenda dal odu hija dibattitu konġunt importanti ħafna fuq tliet rapporti tal-Kummissjoni fuq il-suq internu protezzjoni tal-konsumatur. L-ewwel għandna eh, rapport eh, Rosa Grafin Fontun und Holstein f'waħda eh, tabella ta' valutazzjoni ta' su internu bat il-ħarsin tal-konsumatur mir rapport Anna Head u fl-aħħar il-rapport Solvit ta' Christian Silvio Buzoi. L-ewwel net nadi għar rapporters għandhom erba minuti għal a dispożizzjon biex jagħmlu ir-preżentazzjoni eh, tar rapport tagħhom. Il-rapporters jafu li mbagħad se jkollhom żewġ minuti oħra fl-aħħar ta' dibattitu biex jirrispondu għal dak li jkun intqal. U jekk jużaw tliet minuti biss għal prezentazzjoni mbagħad ikollhom tlieta minuti fl-aħħar. Sitt minuti b'kollox, insomma. <clears throat> Dan huwa skont ir-regolament għal żewġ interventi fil-bidu fl-aħħar. Mela nibdew <clears throat> bil-Tunund Hohenstein u jibda il-rapport tiegħu jippreżenta rapport tagħha. Grazzi President, Komissarju Sinjuri. Jiena kontent kontenta ħafna li nista' nippreżenta it-19 li scoreboard tal-suq interni li ġi prezentat fl-Ulju tas-sena l-oħra. Dan id-dokumenti